Señorías. Mela, Signuri, ħanibdew bl-ewwel punt. L-ewwel punt li għandna dimna huwa mistoqsija orali għal komissjoni dwar il-moviment ħieles ta' ħaddiema restrizzjonijiet temporanji li affettwaw l-ċittadini rumeni u bulgari fis-suq tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea. Naddu l-kelma l-ewwel qabel kollox biex jambu tagħmel il-mistoqsija is-Sinjura Plam. Grazie ħafna, President, Komissarju.